għata eh, fil-Renju Unit. Dan jikonkludi d-dibattitu għallejla, eh, nirringrazzakom il-kol eh, tal-kontu għakmana u grazzafna l-interpreti, l-interpreti ringrazzjaw l-ura. Il-lejli tajb.